Wir setzen die Abstimmungen fort. Mela se nkomplu bil-votazzjoni l-ewwel net ir-riżoluzzjoni fuq il-regoli tal bestrumija fil-Pakistan għanna set rezoluzzjonijiet paragrafu erba daw il-parti dawk favur daw kontra astensjonijiet ta' di tini parti dawk favur kontra astensjonijiet ta' di. Il-rezoluzzjoni kollha kemm dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal mm, rezoluzzjonijiet fuq il- Voċislav Xeċeli dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu issa għal rezoluzzjonijiet emozjoni fuq l-ħtif u trattament ħażin tan-nisa din hija mozzjoni konġunta bejn bejn l-ewwel net paragrafu setta maqsum f'sitt partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet di Votazzjoni nominali miftuħa. Kulat vota Votazzjoni magħluqa. Taddi. Tret parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi ir-raba dawk favur kontra astenzjonijiet taddi l-ħames votazzjoni nominali miftuħa. Kot vota votazzjoni maluqa. Taddi. Is-sitt parti dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi. Emenda s sitta votazzjoni nominali miftuħa. Krat vota, votazzjoni maluqa. U ma tardix. Emenda erba dawk favur kontra astenzjonijiet ta' ma taddix il-ħames favur kontra astenzjonijiet ma tardix. It-tielet votazzjoni nominali miftuħa. Klat vota votazzjoni maluqa. Din taddi. Emenda wieħed. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. It-tieni dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa, test oriġinali, votazzjoni nominali miftuħa. Kotti vota. Votazzjoni maluqa. Din taddi. Rezoluzzjoni kollha kemm kif emendata dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Issa il-nivvotaw fuq fuq il-sistem professori ta' pagamenti fuq kontribuzzjonijiet naħseb tafu fuq xiex nitkellmu votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa, se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni dwar il-politika ta' koeżjoni bejn l-2014 u l-2020. Votazzjoni fuq riżoluzzjoni konġunta minn seba' gruppi votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa trattati. Issa nistgħu ngħaddu għal rizoluzzjoni rigward il-votazzjoni tal-impatt tal-Kommissjoni eh, riżoluzzjoni konġunti minn ħames gruppi eh, nibdew blefa dawk favur dawk kontra ma taddix. Paragrafu 2 żewġ partijiet dawk favur l-ewwel parti dawk kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra Se jkollna niverifikaw dan. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija magħluqa u din tgħaddi. Tieni emenda dawk favur, kontra. Astenzjonijiet ma tgħaddix emenda 10. Votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. u din ma taddix. 11 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u ma taddix. Emenda orali fuq paragrafu 11 mill-membru Tiniċka. mela nixin għamil emenda orali fisem il-grupp tal-alde li hija appoġġjata minn babbu gruppi politiċi li napprezza l-kollegi l-xogħol tal-kollegi u l-inizjattiva ta' Sir Piper jien nixin niġbirkom l-attenzjoni għal paragrafu 11 fejn kif eda bħalissa qed nipproponu illi proposta m'għandix tiġi adottata mill-Kummissjoni sakemm ma tkunx akkompanjata minn opinjoni pożittiva u ma naħsibx li nistgħu nimponu dan fuq il-Kummissjoni din tip ta' stqarrija li qed tagħti eh, lill-bord ta' persuna tal-impatt il-possibilità li jevalwa dak li huwa pożittiv dak li huwa negattiv. Għalhekk il-proposta tiegħi hija li nħallu t-test kif inhu Iġifiri reiterate the view u ma tinkomplu minn hemm li l-proposti ma jistgħux jiġu adottati mill-Kummissjoni sakemm ma jkunux akkompanjati minn opinjoni li tkun ħarġet mill-bord ta' valwazzjoni. Grazie, għawdix oġezzjoniet, Mawx? Nevutaw. Favur kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda numru 3, favur. Kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 12 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 13 favur kontra astenzjoniet għaddit. 14 favur kontra astenzjoniet għaddit. 15 dana vot votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota l-votazzjoni maluqa. Maddiċ. <clears throat> Paragrafu 17, test oriġinali zoċ parti, l-ewwel parti, favur, kontra, astensjoniet. Addit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kati vota, votazzjoni magħluqa. Addit. L-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kuħati vota, votazzjoni marruqa. Maddiċ. L-emenda 16, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kuħati vota, votazzjoni marruqa. Maddeċ. Paragrafu 20, test oriġinali, evoluzjoni nominali, evoluzjoni miftuħa. Kħati vota, evoluzjoni manuqa. Għaddit. L-emenda erba, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda setta, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddeċ. Emenda ħamsa, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda seba, favur. Kontra. Astenzjoniet. Sekon għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 8 Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kwati vota, votazzjoni manuwa. Ma deċ. Issa għanna votazzjoni kolla kemmi kif hija emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kwati vota, votazzjoni manuwa. u votazzjoni għaddit. Issa naddu għal 25 anniversarju tal-Konvenzjoni ta' drittijiet ta' tfal. Għanna rizoluzzjoni minn seba gruppi differenti. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kolati vota, votazzjoni marwa. Maddiċ, l-emenda numru 3, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kwati vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 10. Test provizorju. Żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kwati vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tieni parti, favur? Kontra. Astensjonijiet, għaddit. Emenda disa, favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota, votazzjoni marruqa. Addit. Emenda erba, favur. Kontra. Astenzjoniet, addit. Emenda ħamsa, votazzjoni nominali. Se jkun verifika, votazzjoni votazzjoni miftuħa, votazzjoni fuq il-amenda numru 4. Kuħati vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Mela, amenda 5. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa? Kuħati vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Amenda 11. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa? Kuħat vota votazzjoni marwa. Maddiċ. Paragrafu 19, test oriġinali, f'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur, fa kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 21, test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Kwati bada sinir marruqa? Għaddit. Paragrafu 22, test oriġinali. Zoċ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa? Kwati bada sinir marruqa? Għaddit. Emenda 12, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 36, test oriġinali, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 13, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ premessa F, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur kontra astenzjonijiet. Għaddejt, Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota, votazzjoni marruqa. Għaddejt. Emenda sitta, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Se jkun lo verifika, votazzjoni miftuħa. Kwati vota votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda seba. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kwati vota votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda tminja. Favur. Kontra. Astenzjoniet jiddispjaċini hemm ħafna astensjoniet u ma nistax nifhem x'ġara. Se jkollna nagħmlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Premessa Q, test oriġinali, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa il-votazzjoni fuq rizoluzzjoni kollha kemm kif id-data, favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq il-suq eh, waħdini digitali għandna riżoluzzjoni eh, bżoġ gruppi. Favur kontra għal darbohra nerġu namlu Votazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda 26 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 4 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 8 dej votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni marruħa Għaddejt emenda 66 favur kontra. Astenzjoniet, maddiċ, emenda 67 favur kontra. Astenzjoniet, maddiċ, emenda 5. L-emenda 67, ok, namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kwati vota? Votazzjoni manual? għaddit. Emenda ħamsa, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda disa, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kwaħti volta Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota, votazzjoni marruqa. Maddeċ. Emenda 27, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Se jkolli namel verifika unek, verifikazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ, emenda 13, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ, emenda 28, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ, emenda 14, favur. Kontra. Astenzjoniet, kaddit, emenda 85, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Klati votan. Votazzjoni maluqa. ma Emenda 15, favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma Emenda 29, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 59, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kohati vota? Votazzjoni marruqa. Ma Emenda 60, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni marruqa. Ma għaddeċ. Emenda 61, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota. Votazzjoni marruqa. Ma għaddeċ. Emenda 62, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kati vota. Vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. 65 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kħat il-vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kħat il-vota. Votazzjoni maluqa. ma ditx. Emenda 81, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota? Votazzjoni maluqa? Ma ditx. 82, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota? Votazzjoni maluqa? Ma ditx. 83 favur kontra astenzjoniet maddeċ 69 favur kontra astenzjoniet maddeċ Paragrafu 10, test oriġinali. Namlu verifika ta' 69, ok, votazzjoni miftuħa. Kroati vota. Votazzjoni maluqa. Ma għaddeċ. Paragrafu 10, test oriġinali żewġ partit, part, l-ewwel parti favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet. Teni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maruqa. Għaddiet. Emenda 70, favur, kontra, nerġaw nivutaw favur kontra astenzjoniet għaddit 30 favur kontra astenzjoniet maddiċ 71 favur kontra astenzjoniet maddiċ 16 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd vota? Votazzjoni marruqa. Għaddit. 18 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 68 favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 84. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni marruqa. maddeċ. 33 favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 13, test oriġinali favur kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 14, f'żewġ partijiet, test oriġinali, parti, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 31, emenda 31, favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. Il-Signora Gebhardt. Mikrofonu. President, jina jdispieċini ħafna imma fil-lista tal-voti li għanna kienem zbal aħna redna nivotaw favur u mux kontra, u naturalment aħna a favur illi ikunem laħjar kondizjonijiet għal persuni b'dizabilità. Grazzi, Signora Gebhardt. Emenda 19, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni maluqa. Eh, jider li eh, l-emenda ġiet adottata l-Signora Gebhardt l-intervenzjoni tiegħek enitna. 72 favur kontra dawk favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 32 votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Kolħati vota. Votazzjoni marruqa. maddiċ. Emenda 73 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 74 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 75 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 76 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 77 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 78 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 79 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tridu verifika fuq l-20, votazzjoni miftuħa? Kolħat il-vota? Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Emenda 63 favur, kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. Emenda 64 favur, kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. Emenda 21 favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 22. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kroħat vota Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 6, favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda numru 1, favur, kontra. Astenzjoniet. Għanna namlu verifika unnek u votazzjoni miftuħa. Kħati vota votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 34 favur kontra. E, e, e, nerġaw, favur kontra astensjoniet. Għaddit. Emenda 35 favur kontra maddiċ. 36 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 2 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 38 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 39 favur kontra astenzjonijiet. Għawnek um, se namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota la vota votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 40, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 21, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 42, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 43, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 44 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 45 favur kontra astensjonijiet għaddit. Se namlu verifika fuq 45 votazzjoni ftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa? Għaddit. Emenda 46 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 47 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 48 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 49 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 50 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 51 favur kontra. Namlu verifika votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 52 favur kontra. Astensjoniet maddiċ. 53 favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Amenda 54 favur kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Amenda 55 favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Amenda 56 favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Amenda 57 favur kontra. Astenzjoniet, Addit. Namlu verifika għal emenda 57, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Kelle raġun ġita adottata. 58 favor. Kontra Mm. Se nerġon nivutaw. Favur, kontra, astensjoniet. E, stess maġoranza bħal qabel. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni marruqa. Ma' deċ. Emenda 23, vafur, kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 24, favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 25 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Namlu verifika fuq l-emenda 25 votazzjoni miftuħa. Kulħati vota votazzjoni marruqa. ma għaddit. Forsi ma kalkolax sew. Issa qed nivutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa? Għaddit. L-aħħar riżoluzzjoni issa hija fuq il-sottonutriment tal- pajizi tal-tfal fil-pajizi li għet jizviluppaw. Eh, favur kontra maddeċ mozzjoni rizoluzzjoni. Issa, votazzjoni nominali fuq emenda numru 3, votazzjoni miftuħa. Kolati vota. Votazzjoni manwa. Maddeċ. Emenda erba, favur. Kontra id-dispieċini, hawnhekk se nagħmlu votazzjoni nominali. Eh, votazzjoni miftuħa. Kuħati vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda tnejn favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Il-paragrafu 26 test oriġinali vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet Għaddit, t-tini parti favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda ħamsa favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda numru sitta favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Nevotaw fuq rezoluzzjoni kolla kemmi kif ġiet emendati, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ħallu il-kards sakemm nagħlqu l-votazzjoni. Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa? Il-vota għaddiet. Nixtieq nitlokkom. titilqu mill-awla jekk għandkom bżonn tmorru fi silenzju. Dawk li jixtiequ jisimaw l-ispjegazzjonijiet tal-vot, nitlobhom jieħdu postom malajr. liebe Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte sind verfügbar. Signori, il-rekord ta' sessjoni tal-bira u testa datatu ma' disponibli għandkom xie oġezzjonijiet jek dan mu il kas mela issa nistaw naddu għall-ispjegazzjoni